Grazzi ħafna, Sur President. Mela, paga, inda sal-irġilu nisa l-istess hidma jew ħidma tal-istess valur. Din hija waħda mill-istrumenti l-aktar essenzjali li għanna sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra diskriminazzjoni. L-irġilu nisa għandhom jinataw l-ugwaljanza fil-post tal-xogħol. Dan huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tat-Trattat ta' Ruma Hemm ħafna inizjattivi differenti li tul is-snin eh, ħadu l-ħajja, iżda xorta waħda għadna ma ksibniex sitwazzjoni eh, aħjar min differenza ta' 16.5% eh, fil-paga ta' bej raġel u mara. L-istati membri kollha jgħidu li iva rridu niġildu l-inugwaljanza li iva mħafna li rridu nagħmlu iżda fl-opinjoni tiegħi rridu nagħmlu ħafna u ħafna iżjed biex nagħmlu pressjoni fuq l-istati membri għaliex huma jridu jkunu li jimplementaw il-politika aktar effettiva huma jridu jsegwu l-aħjar politika l-aħjar prassi u jiena eh, verament nittama li qabel l-2013 il-Kummissjoni Ewropea se tkun tista' tagħtina spjegazzjoni aktar ċara ta' għaliex ma rnexxinniex nimplementaw dispożizzjonijiet tagħna stess fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Riera. Grazie Presidente. Grazie ħafna Sur President. F'din l-ewwel plenarja wara il-Ġurnata Internazzjonali tan-Mara jiena nixtieq nefasizza wkoll l-inklużjoni tal-programm AFAS tar-riċerka hemm artiklu punt partikolari fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u din xi ħaġa rridu nifirħu fuqha. Din tippermettilna li konna numru ta' miżuri sal-2020 li tejna li il-nisa huma 30% fil-mija biss tar riċerkaturi tagħna u ma 18% biss li huwa professuri universitarji li mhix kwistjoni biss ta' ġustizzja. U għaf l-interess komuni tagħna bħala Ewropej li aħna għandna bżonn nużaw il-kapital uman kollu tagħna u dan urina wkoll li l gwaljanza ta' tim jwassal eh, għal kwalità aħjar u jistimula eh, il-ħidma bejnietom. Kif ukoll ikun hemm aktar effiċenza, impatt aħjar, soċjetà aktar innovattiva u aktar responsabli, ġifiri dan ifisser li il-parteċipazzjoni sħiħa tal-nisa fil-xjenza u teknoloġija se tikkontribwixxi b'miżura kbira li neħu eh, l-anijiet ewlenin tal-anijiet tagħna tal-2020 u tejbu u tejjeb ukoll il-miri tagħna dak li huwa innovazzjoni u riċerka. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Miranda tal-grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna, Sur President. Dak li tiġri fil-Galizja hija situazzjoni verament kera. Aħna nittamaw li l-Kummissjoni Ewropea se tagħmel ċertu proposti għal bini tal-vapuri tal sabiex ikun nistgħu intemmu situazzjoni li hemm bħalissa. Il-tarznara fil-Galizja bħalissa eh, għandhom industrija produttiva ħafna li parti konsiderevoli tal-GDP u it-telf tal-industrija ta' tarzna qed wasal għal telf f'ħafna eluf ta' impjiegi, ħafna drabi tal-tnara jispiċċaw jitilfu xogħol tagħhom jgħaddu xi disa xhur mingħajr ma jkunu jistgħu jiffirmaw xi kontratti addizzjonali u dan ifisser li madwar elf eh, impjieg dirett qed jintilef mod dirett mill-industrija tat-tarzna fil-Galizja u s-sitwazzjoni tinsab fil-limitu tagħha. U għalhekk aħna naħsbu li it-telf tal-industrija ħatwassal għal konsegwenzi katastrofiċi għall-ekonomija ta' pajjiżna. Għalhekk nixtieq nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tatina risposta immedjata u urġenti kif ukoll sabiex tipproponi pakket fiskali ġdid għal din l-industrija li tkun għas sodisfazzjoni ta' kulħadd. Thank you. Uh, Mr. President, the Commission intends to impose a new interpretation of Interpretazzjoni ġdida tal-visa biex nipermettu traffikar transkonfinali ta' megatrax. il miżuri li permetti megatrax fil Unit mil-bib ta' wara li xraħam laħar il-gvernijiet ħajċedu għal regoli fil kompetizzjoni bin taħidu d deċiżjoni l-ebda riċerka sabiex nivalutaw is-sigurtà u t-nġis. U fl-2009 l komissjoni għalet illi megatrax u maktar perikolużi minn HIV standards. Il-Kommissjoni laqas bis qed tistenna sabiex tanalizza l-konsultazzjoni pubblika li għalqet biss fi frar. Imma ovvjament il-Kommissjoni u l-interpretazzjoni tagħha fuq sessir standards minimu sabiex il-trakkiet isiru akbar iktar minn 25 metru. Dan se jkollu impatt qawwi fuq sigurta u anka għall-ispejs ta' minn ħarsa xifrennit. Kemm eh, pontijiet se jkollhom jiġu msaħħa biex eh, isosnu daw it-trakki. Dan kienu rik setat għandhom dan kommissari li ħatma votalhom imma jistgħu deċiżjonijiet unilaterali li jaffetwaw reġuni lokali u negozji fejn Unit kollu grazzi. Kusunum sipen, għuvet kazu Következő Si? Non L'onorevole sas. Υπόσχονται Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου. Naħseb illi mux nirrispondu ħtiġijiet popolari hawnhekk naraw zida kbira fil-qat u dan jaffetwa il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U nisa għazzazax dan huwa għal nofs iż-żazax huma qiegħda fil-Greċja u fl-Ispanja għandna 23% ta' qat hemmhekk iktar minn miljun persuna qiegħda u f'termini prattiċi situazzjoni aktar drammatika fl-istess ħin. Il-gvern qed jisegwi trojka fil-Greċja li qed taqta fil-salarju u l-pensjonijiet qed naraw 33% tal-żgħażagħ u anzi l-qatf taż-żgħażagħ qed jitnaqqas qed naraw tuħ 22% fil-miżati għatfal u għall-impjiegi dan qed jaffettwa il- Iż-żazax u qed jisforza nies jitilqhom il-pajjiżna qegħdin jinfirxu fil-kontinenti l-oħrajn u fl-Ewropa sabiex eh, ikun jistgħu jgħixu għanna salarji li laqas biss qed ikopru ħtiġijiet bażiċi. Qed jitkollhom jitilqu pajjiżhom u ma jistgħux jibqa' f'pajjiżhom minħabba il-qat u l-faqar. U taħdem dawn iċ-ċirkostanzi għandna bżonn organizzazzjoni ġdida sabiex issostni l-ħaddiema f'di situazzjoni. Grazzi. Naddu l-Onorevoli Tudor. Grazzi ħafna. fil-1923 Stalin għal illi ma jotx min jivvota kif jot il-numru ta' voti. ċinizmu illi watwali huwa ħażin kif teżist il-mafja ta' drogi tal-armi u tal-banek għadda teżisti anka l-mafji ta' l-mafja tal ta' surveys li ma' soċjologu professjonista jistajt li f'pajiz fil-Romanija dis-situazzjoni laħqet eh, livelli tal-biza eh, suq tal-surveys issa qed wasal għal tħul kbir miljoni miljoni ta' euro il-surveys tagħna huma il-bidu ta' frodi elettorali nappella l-Parlament Ewropew sabiex waqqaf sistema ta' kontroll tal-swieq ta' surveys fuq livell kontinentali u min jikser il-liġi nikkastigawh ma nistax nitkellmu fuq demokrazija jew elezzjonijiet ħielsa jekk dawn qed jiġu imxekkla minħabba frodi evidenti. Kessu jifel sulalu Luha. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss huwa s-sur Luhan mir-Rumanija. Għal raġunijiet differenti f'żminijiet ekonomiċi diffiċli il-problema tal-koppji jew tal-familji e, qed iħabtu wiċċhom mal-vjolenza domestika. Fi żmien reċenti rajna illi anka persuni mhux ħatja jistgħu ukoll jiġu mill-quta minn violenza familjari għal daqstant tajjeb ikonna program effettiv kontra situazzjoni bħal din. Il-familji imma b'mod partikolari il-vittmi ta' din tip ta' violenza bżon jiġu mħarsa. It-tfal, iż-żaza għandhom jiġu mħarsa. Jina perswas illi kemm il-programmi tal-Istati membri illi huma msaħħa minn fondi Ewropej fuq livell nazzjonali kif ukoll programmi Ewropej pal programm Defni għandhom jħeġġu u jappoġġaw proġetti sabiex niġġieldu violenza domestika. Hija tal-mistejja li f'perjodu ta' problemi dem jikbru uħut ma jistawx jikontrollaw il-difikultajt personali tagħhom biex nibdlu s-sitwazzjoni bżonn intervent fuq livell nazzjonali u Ewropew. Kubet kazu felsul Grazzi ħafna. Nkellim li miss is sunjer Danċila. Ir-Rumanija bħal stati membri oħra fi frar kella tiffaċċa xitwa verament diffiċli bħafna borra u silġ. Għalhekk hemm ħafna persuni fir-Rumanija li jinsabu issa f'sitwazzjonijiet diffiċli ħafna. U fuħet mir-raġuni 88 fil-mija tal ta' superfiċi ġiet affettwata minn din is-sitwazzjoni. U għaz biss is-serer ma jistaw jassiguraw li ħajkun hemm il-produzzjoni tal-ħaxix. Għalhekk hemm bżonn eh, nagħtu kumpens lil dawn il-persuni. L-istituzzjonijiet Ewropej jridu jikkonsidraw din is-sitwazzjoni u jrisibu soluzzjonijiet sabiex jgħinu jappoġġaw mhux biss il-persuni li batew eh, minn xi telf iżda wkoll dawk li jixtiequ jevitaw jew inkella ittaffu minħabba nuqqas ta' frott u ħaxix għal konsumaturi u għas-swieq. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-onorevoli Krisovellos. Crisogelos. Πριν από λίγη ώρα συζητήσαμε εδώ για την... Reċentament, konna għed diskutu rapport dwar uh, l-ugwaljanza. Nixxeniet li matul dan id-dibattitu konna qed nitkellmu hawnhekk dwar l-intejbu sitwazzjoni tan-nisa. Iżda naħseb illi mxejna lura fil-Greċja. Fil-fatt eh, aħna qegħdin il-bot ħafna mill-miri edin fil-fat eh, ħafna għad fost eh, in-nies fil-Greċja sa dan kollu jaffettwa l-nisa iktar mill-irġiel u ma tiġu effettwati ħafna minħabba li iż-żewġ sessi fil-fatt telqu minn żewġ pjattaformi differenti anka mill-bidunet. In-nisa ma kinux daqstant involuti fil-xogħol, fis-suq tax-xogħol. Rajna wkoll illi il-tnaqis fil-pagi affettwa lin nisa iktar għaliex kienu diġà mill-bidunet kellhom pagi jinqas li kienu jlaħqu mal-20 fil-mija nħoss illi għanna bżon nikolna mi miżuri iktar iffukati sabiex intejbu s-situazzjoni. Iridu kolli kolna koezjoni soċjali, jekk iridu fil-fat intejbu s-situazzjoni ta' palissa l gwalenta bejn is-sessi. Iridu li nimplementaw ċerta politiku kol. Grazzi ħafna. Il-kellim li mes. Is-Sinjura Zuber. Grazzi ħafna, Sur President. Il-ftejim bej l-IMF li sibi l-Bank Portugis u l komissjoni fil-fat kol-jum għet juri sarra verament u għappat ta' aggressjoni kontra n-nis tal-Portugal. Aħna qed ngħixu fi żmien ta' diffiċli ekonomikament u dan kollu beda fis-sena 2011 tlifna ma' 57 elf xogħol u, diver, u madwar l-40.000 kumpaniji fil-fat fallew. Palissa hemm eh, diskrepanza kbira, il-krizi qed taffettwa il-ħaddiema u hemm ħafna ħaddiema li qegħdin f'xifer li tilfu xogħolhom. Qed naraw il-prezzijiet ta' pereżempju tal-elettriku dejjem qed jolew qed naraw illi il-benefiċċji soċjali pal benefiċċji ta' saħħa jenqataw u dan huwa assoċjat assoċjat mal-imwiet fost twal fil-Portugal u din xi ħaġa li hija tal-mistħija il-partiti kim sejħa soċjalisti qed iħallu dan is-seħ flimkien mal-Kummissjoni irridu illi ikun hemm riforma ta' veru fil-pajjiżna. Grazzi ħafna. Issa, is-sur Nunu Melu. Grazzi ħafna, Sur President il-Portugal palissa għaddej minn situazzjoni ta' nixfa estrema. Palissa 30% tal-art eh, fil-Portugal għaddejja minn nixfa qawwija. U dan fil-fatt ifisser li mhux huwa diffiċli ħafna li nkan tipproduċi li kell għall-alf għall-annimali. Din qed wassal situazzjoni diffiċli ħafna. L-Ewropa suppost qed tgħin il-bidja u l-ħalaq tagħha iżda mhux qed tagħmel dan. Irridu naraw l-ewwel net l-effetti tal-tisħin globali dan qed iħalli effett fuq l-Ewropa mod partikolari fil-Portugal u m'għandniex il-mekkaniżmi meħtieġ sabiex nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Janjes. Grazzi, Sur President. Il-biraħ kien it-tmin anniversarju tal-lar attentat terroristiku fl-Europa. Kien f'Madrid, kien hemm madwar 200 eh, mejta 1800 eh, midruba u ħafna familji eh, miksura. Tmin snin wara għadna niftakru bħal l-ewwel ġurnata bħal dakinhar dan il-fatt. Kien hemm investigazzjoni, Eh, kienem eh, investigazzjoni, kienem il-kas il-qorti u kienem il kasti li klienata li jaqqas biss fil-Stati Uniti marajna. Iżda, aħna irridu nuru li liżjed persuna Pilar Mahon tilfet tifel ta' 20 sena u għanda dinjita' u tmexxi il-soċjetà eh, ta' dawk li ġew affettwati minn dan l-attentat u verament xtaqt li nsemmi hawnhekk quddiem il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Köszönöm szépen, a következő felszólaló kúm. Grazie ħafna. Issa, l-onorevoli Kumu Sakos. Grazie ħafna, Sur President. ristrutturazzjoni ta' dejn fil-Greċja E, bl-akbar skambju ta' bonds nazjonali issa seħ. Dan qed jagħtina ftit nifs, imma ftit nifs e, e, f'maratona kbira fejn il-ġerreja huma il-poplu Grek li verament għamlu sagrifiċċju u għamlu sforzi kbar. L-ekonomija Grega għaddejja minn e, reċessjoni kontinwa aħna qed niffaċċaw il-qatt kif ukoll in-negozji qegħdin jalqu il-Greċja għandha bżonn oazi b'mod disperat, oazi ta' żvilupp. Iżda jena naħseb li issa qegħdin nifacċaw l-esperiment ta' austerità gravi. Iżda fl-istess ħin aħna għandna bżonn napplikaw ukoll il-paradigma tal-tkabbir u għalhekk għandna bżonn ta' ideat ġodda. Għandna bżonn ta' bank tal-iżvilupp ġdid Ewropew din tkun idea tajba kiku. U l-partit tiegħi ilu jemmen f'dan flimkien mal-kanċillier Ġermaniż aħna nemnu li hemm bżonn li nappoġġaw din l-idea mill-Parlament u hemm bżonn li din l-idea mmexxu għal qudiem. Grazzi ħafna, ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Kuxkiri. Grazie, Sur President. Nirreferi għall-avviż 2012 stroke C 50 stroke 04 pubblikat fil-ġurnal uffiċjali fejn il kummissjoni ewropea analizzat l-għajnuna mill istat lill kumpanija nazzjonali air malta. l air malta ittemm ir rotot li qed jagħmlu qiegħ iċċedi slots f'ajruporti barranin u tnaqqas il kapaċità tagħha b'20 fil-mija. dan jista' jwassal għal tnaqqis fil-flussi turistiċi b'detriment għall industrija tat-turiżmu u l ivvjaġġar f'malta. il ħaddiema u l familji tagħhom huma nkwetati dwar il futur l-industrija tat turiżmu u tal-ivvjaġġar tikkostitwixxi madwar 25% tal-gdp f'malta u tipprovdi madwar 40,000 impjieg lil ħaddiema. il kummissjoni ewropea qed tipprevedi tnaqqis mill 1300 ħaddiem tal kumpanija air malta meta għal din is-sitwazzjoni ma jaħtux il ħaddiema. bil fatti u b'sens ta' solidarjetà għandna nkunu leħen il ħaddiem is-soluzzjonijiet għall kriżi mhix u m'għandhiex tkun billi l ħaddiem jiġi mgħakkes. il kollegament konsistenti u affidabbli bl-gżejjer maltin u destinazzjonijiet ewropej u oħrajn internazzjonali huma kruċjali għat tisħiħ tat turiżmu u tal ekonomija u għas salvagwardja tal impjiegi eżistenti u għal ħolqien ta' opportunitajiet ġodda ta' xogħol f'malta. panie przewodniczący! w ostatnim czasie obiegły europę informacje o tym co robi Partia Wolności i lider. Grazie. Hemm l-informazzjoni fl europa dwar il-Partit tal-Berta ta' Twilter fl-Olanda u dak li kienet jagħmel qed waqqaf sit elettroniċi fejn stiden l-istati membri sabiex irresqu l-menti dwar il-mod kif aġiċċew immigranti barranin u l-vittmi prinċipali huma ħadima Pollakki il qed jgħadu b'mod legali u leġittimu fl-Olanda. U dawn qed jiġu akkużati illi qed jisirqu il-postijiet tax-xogħol minn ċittadini Olandiżi fuq propju dan is-sit elettroniku. Skont il-banik Olandiżi, il-Pollakki li kienu qed jaħdmu hemmhekk qed jikkontribwixxu 0.3% tal-GDP u għal stant Dan ifisser eh, ħafna flus għal komunità tal pajjiż investitur minn numru ta' pajjiżi ħadu azzjoni sabiex jippruvaw eh, jiddiskutu ma' Sir Wilders immu eh, ma jridx jitkellem magħhom il-Prim Ministru qed ħalli kollox għaddej il-Parlament Ewropew mhux jieħu azzjoni ċittadini tal-Ewropej għandhom jisimgħu dwar dan. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pereira Rodriguez. Grazie, Sur President. Jena nishti nafza li dan Parlamentu Kummissjoni Ewropea fu l-effetti perversi li ħati kollom il-taqis eh, tal-budget fu il-qasam tas saħħa fl-Unjoni Ewropea, mod partikolari fi Spanja eh, li għanda l-kompetenza tal-reġuni autonomi. hija skandlu partikolarment fis salarji eh, tal-min jaħdem. Imma issa il-gvern ta' Kassija la Mancha stabilixxa diagnosi in vitro, ġifiri dak li jisir eh, l-esperimenti li jisiru fuq it-tfal eh, fl-ewwel ħames tijim ta' ħajja tagħhom biex ikunu jistgħu jidentifikaw eh, ċertu mart li jista' jkollhom. Dan it-tip ta' tuħ huwa kontra l-umanità. U irridu nippruvaw naħsbu, nippruvaw nagħtu l-opinjoni lill istati membri biex jiggarantixxu il-minimu ta' għajnuna u mhux naqtaw id-drittijiet tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea. irridu li kiku nistaw nħalsu il-kredituri tagħna mingħajr ma morru kontra il-liġijiet ikunu nistaw nagħmlu l-affarijiet kif suppost. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi il-kelma lill-Onorevoli Nevel Djavrova. Grazie ħafna. Sodisfatta li nara Sinra Vassilju għawnek, għalli taqt nitkellem dwar il-qatwas iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa dinja problema serja ħafna l-impjegabilità, l-għatwas iż-żgħażagħ, eccetera, eccetera. Nkasur Sur Barroso qed jitkellem dwar dan u wkoll warra xi flus sabiex nġildu l qatfu fost Pero n però mmorru lil għanna għandna nirriformaw is-sistema edukattiva fl-Unjoni Ewropea kollha n-appoġġaw aktar taħriġ vokazzjonali illi finalment il-Kummissjoni qed eh, jgħat importanza dal-qasam U għet naraw aktar dal-konċett fil-dokumenti tal-Komissjoni, mem punt mni, hawnhekk il-konċett illi mhux tant komuni fl-Unjoni Ewropea, għanna naħsbu fuq l-Unjoni Ewropea se jkollha bżonn fil-ġejjieni mhux biss il-ħiliet, mhux biss il xogħlijiet imma nitkellmu u jkollna diskussjoni fuq fejn trid l-Unjoni Ewropea. E f'liema direzzjoni se nimxu u diskussjoni għandha tinkludi esperti mill-kamp edukattiv, mill-industrija u rridu nkunu nafu li ma tip ta' ħiliet se jkun bżonn fil-ġejjin jazza zaħtana u mhux biss l lura għal problemi tal-passat. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kutas. Grazzi ħafna, Sur President, Onorevoli Kollegi. Nemmen fil-ħarsin ta' dritti tal-proprietà intellettuali imma ġlida kontra li falsifikar u l-attak ta' mhuwiex strument adekwata biex nilqu din il-mira. Skont l-esperti, il-lingwaġġ permissif tat-test jiġi interpretat b'mod differenti u jista' jwassal għal ksur ta' drittijiet fundamentali ta' ċittadini u għal daqstan gost nara li trattat kien sottopost għal skrutinju mill-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea dan kollu nħoss li hemm raġuni oħra fejn għandna nitħasbu u għandhom jwasslu sabiex ma napoġġawx dan it-trattat fejn għan l-iktar problemi mhumiex qed jiffirmaw l-akta regoli li għandhom xaqs ma' proprietan tal-etwali għandhom jiġu definiti minnaħa mill-fuq level Ewropew minnaħa oħra level globali permezz tal-intermedjarju tal-organizzazzjonijiet pal WTO jew l-organizzazzjoni dinija għal proprietan tal-etwali billi din l-akta qiegħda barra minn dal-istrutturi dawn l-istrutturi ta' governanza se jiġu ndajfa. Köszönöm a szót, amelyet levezető. Grazie. Is-sessur Tabajdi. Grazzi, din hija l-ewwel darba li qed tgħaddi l kelma bħala President. Għall-Unjoni Ewropea huwa importanti li ma nikkastigawx bitnaqis ta' lasijiet tal-politika ta' kozjon li dawk il pajzi li diġà għandhom problemi. Ovvjament kulħadd irid jirrispetta r-regoli, iżda il-gvernijiet ma jistawx jiġu eh, kastigati b'sanzjonijiet għal dawk li għandu xasmu il-prestazzjoni tal-politika ta' kozjoni jekk intort mish tagħhom imma tal-awtoritajiet eh, lokali tar-reġjuni. Per eżempju, 500 miljun euro Eh, ta' sospensjoni ta' politika eh, ta' koezjoni ġew propost, ġi proposta bħala eh, soluzzjoni mill-naħa tal-Kummissjoni għall-Ungerija ma l-istess ħaġa ma saritx għal Spanja għad deficit eċċessiv m'għandux ikun hemm żewġ fiżijiet u żewġ miżuri, ma rridx nikkassika l-Ispanja biex niftemu il-kontranzi fil laqgħa ta' għada tal-Ministri tal-Finanzi Jiena nittama li ħajkun hemm naqriżiet erf dwar din id-deċiżjoni riċenti tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna sanad il l-kelma l-onorevoli Irugin Perez. Grazie ħafna sur President, minuta malar malar biex nixbet l-attenzjoni fuq il-Ginea tal-Ekwatur. Dan huwa pajis li għandu dittatura mill-1979 u ila 20 sena tip tagħmel perseguizzjoni tal-mexxejja tal-unika partit demokratiku, ġifieri partit tal-Konverġenza Demokratika Soċjali. Eh, il-xar li għadda il-mexxej eh, ilu eh, il-ħabs. Dan qed ibati minħabba prova li mhix konklużiva. U il-pajjiżi ħar provaw jqajmu kemm jista' jkun allarm Iżda, l-UNESCO ma tistax taċċetta 3 miljun eh, dollari ta' premju ta' dan id-dittatur jew moħbija mara li sem ta' xi ħadd ieħor din l-organizzazzjoni internazzjonali tipprova tirranġa il- l-immaġni ta' dan id-dittatur u hemm livell qoli ħafna ta' mwiet fost it-tfal 20% ta' tfal imutu. imutu. Aħna nixtiequ li in, li nitolbu għal ħelsien ta' dan il-mexej kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma l-Onorevoli Costello. Thank you, Chairperson. I'm calling on the European Grazie ħafna Sur President nixtieq insejħ lill-Kummissjoni eh, sabiex naraw jekk jistgħux nieħdu azzjoni Ewropea sabiex fil-fatt kull indirizzaw ċirkulazzjoni tal-drogi preskrittivi fiħdan il-suq intern. Fil-fatt dawn huma drogi li fil-fatt suppost ikollok eh, preskrizzjoni għalihom però qed jinbijaw eh, mod ħieles fit-toroq f'Dublin u anka fil-ħul oħrajn u bliet oħrajn ħafna drogi bħal eh, drogi ta' tip Z li jiġildu l-insomnia fil-fatt qed eh, jiġu minbijuha fit-toroq. Dawn ħafna drabi dawn il-mediċini jittieħdu flimkien ma' sustanzi oħrajn jew mal-alkohol. Dan kollu qed ikompli iżid il-kriżi ta' droga fl-ibdu f'Dublin minħabba li l-persekuzzjoni fuq id-drogi sajtu fit-tul. Ħafna nixtieq insaqsi l-Kummissjoni biex tara sabiex tistax tistax tieħed azzjoni fuq livell Ewropew fl-Irlanda. L-Unjoni Ewropea għandha tara li jkun hemm ċerta regoli minimi li regolaw il-beħ ta' dawn id-drogi ek li suppost ikollhom preskrizzjoni. Grazzi. Grazzi. Issa sur Sinja Xarbu. Mela madwar nofs il-popolazzjoni ta' Rumanija tgħix fil-faqar minkejja dan il-gvern qed jgħid lin-nies li jridu jażlu bejn appoġġ lejn l-ekonomija jew inkella żieda fil-paga dawn l-interventi huma possibbli li jmorru jitfit jekk il-gvern mod serju jipprova jilħaq lan li jelimina l-korruzzjoni li teżisti fil-amministrazzjoni. Il-salarji li jitqaċtu jistaw forsi jizdiedu jekk ikun hemm tnaqqis tal-pis ta' taxxa jekk il-budget jinħeles mill-pressjoni kbira tal-klientelizmu tan-naħa tal-Parlament li fil-fatt qed jisra il-flus pubbliku. Minkejja dan il-gvern ċerta mhux qed xilu joħroġ mill-loġika tal-miżuri ta' austerita li waslu biex ir-Rumanija spiċċat fil-faqar huwa possibbli li aħna nistimulaw l-ekonomija biex noħolqu l-impjigi, nġeneraw aktar żvilupp u nżidu l-salarji. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi għal punt li miss tal-aġenda tagħna li hija l-preżentazzjoni fil-qosor tar-rapport ta' Sven Giegel fuq il-soċjetà kooperativa dwar l-involviment